terġa' tiġi miftuħa. Senjuri, 15 ilu kont f'Westa Plata biex infakkar il-bidu l-anniversarju tal-bidu tat-tieni gwerra dinjija. Din ħallet il-ġerħa tagħha din il-gwerra għal nofs seklu sħaħ. Għatmanna ninsew li l-vjolenza u l-gwerra jistaw xi darba jerġgħu fuq l-Ewropa. Żewġ membri tal-Gwardja Ċivila fi Spanja nqatlu waqt il-qadi ta' dmirijietom hija b'soba kbira wkoll, sinjuri li kolli narrafkom bil-mewt ta' Ernest Eglin li miet nar id-disa ta' wissu fleta ta' 70 sena u ex-membru ta' din il-kamra. Kien membru ta' din il-kamra mit-170 sal-94, meċċa l-grupp soċjalista mid-79 sar l-84. Ija u kolb soba kbira li jina narrafkom bil-mawt ta' XMP mep mir-Renju Unit. Sir, Christoph Sir Christopher Praver illi miet fl-omor ta' 67 sena. kien hemm din il-Kamra mid-79 sal-84 u mexxa il-grupp ta' Demokratiċi Ewropej mis-87 sal-94. Qabel ma nibdew id-diskussjoni tagħna llum nixtieq illi nitlobkom sabiex namlu silenzju, minuta silenzju għal dawk li ħallew ħajjithom taw ħajjithom biex l-Ewropa tkun kif inhi llum. Protokół. Il-minuti tal-laqa ta' 16 ta' Lulju tqasmu id-dokument qiegħed għandkom għaw xi kummenti li tixtiequ tagħmlu fuq dawn il-minuti. Mill-lider ma ħadd jixtieq jitkellem fuq dawn il-minuti allura il-minuti nistgħu nqishom bħala li huma adottati. il-grupp tal-PPE għarrafni. Anzi, l-autoritajiet belġani għafżawni illi Jean-Claude Marco ġi maħtur pozizjoni illi mhix kompatibbli mal-kariga ta'